bħala membru tad-delegazzjoni mal-pajjiżi tal-Maghreb. Kummenti ma qed nara l-ħadd li jixtieq jitkellem għal daqstant nikkonfermaw din il-ħatra. Kolejny punkt,